Sit down, please. Hudu postkom jekk joġobkom. Buongiorno a tutti. Mela, l-odwa tajba lil kulħadd u ftaħna din is-sessjoni, din is-seduta. Dalodu ser, ser nibdew l-elezzjoni tal-President dan il-Parlament u dan f'konformità dispożizzjoni tar-regolament tagħna u mhux abbażi ta' deċiżjonijiet u proposti minn barra dan huwa parlament ħieles u autonomu. Komuniko di aver... Mela, irċevejt skont dispożizzjonijiet rilevanti tar-regolament il-kandidaturi ġejjin għal karika ta' President tal-Parlament Ewropew. L-Onorevoli Ska Keller. L-Onorevoli Sira Rego. Onorevoli. L-Onorevoli David Maria Sassoli. l-Onorevoli Jan Zaradin. il-kandidati kollha li illi jaċċettaw il-kandidaturi rispettivi. Mela, qabel ma nagħti bidu għall-elezzjoni se ngħaddi l-kelma fil-qosor lil kull kandidat u dan f'ordni alfabetiku kull kandidat se jkollu ħames minuti għall-intervent tiegħu għad-diskors tiegħu. Mela issa ngħaddi l-kelma lill onorevoli Ska Keller. Eżis membri tal-Parlament Ewropew eżis kollegi imma l-iktar importanti għażiż ċittadini Ewropej. Ħames ġimgħat ilu ċittadini eh, Ewropej użaw id-dritt tal-vot u eleġewna bħala rappreżentant tagħna tajtuna l-mandat biex aħna nagħtu għamla lill futur ta' din id-dar, din il-Kamra u l-futur tal-Ewropa. U għalhekk nixtieq nirringrazzakom kollha talli poġġejtu l-fiduċja tagħkom f'din l-istituzzjoni imma intkom wassaltu messaġġ ċar. Il-messaġġ huwa li l-proġett Ewropew huwa ħaj. Intkom il-votanti, weġibtu ir-retorika ta' mibeda u ta' diviżjoni eh, tal-populiżmu messaġġ ċar Ewropo. u jiena nirringrazzjakom ilkoll. Eżis kollegi, l-elezzjonijiet fl-elezzjonijiet rajna li kien hemm żieda ħafna fil-numru ta' votanti ħaġa li tħeġġiġna imma importanti wkoll għalina bħala MEPs u grazzi għall votanti għandna mandat b'saħħtu biex aħna ndeċidu fuq il-futur tal-Ewropa u biex il-Kummissjoni u l-Stat membri jkunu eh, responsabbli. U aħna bħala MEPs għandna mandat biex insaħħu l-Parlament Ewropew bħala istituzzjoni mela ħansaħħu l-Parlament illum u flimkien permezz ta' elezzjoni ta' President tal-Parlament illi eh, eh, juri r-responsabilità ma sawx naċċettaw il-presidenza ta' din Eh, ta' dan il-Parlament usu xi biċċa ta' fin-negozjati. Le, dan mhux is-sinjal li aħna rridu maslu ċittadini tagħna. Mhux hekk l-affarijiet. Bla dubju ta' xejn, l-Unjoni Ewropea hija iktar importanti minn qatt qabel u wara l-kriżi tal-klima, eh, nuqqasijiet ta' ugwaljanza dejjem Eh, jikbru konfrontazzjoni għandna bżonn ta' iktar Ewropa iktar minn qatt qabel imma bħala sezzjoni Ewropej mhux dejjem kellna suċċess biex inwasslu il-messaġġ ta' din tagħna nikkonvinċuhom illi aħna qegħdin naħdmu għalihom qed nindirizzaw il-kwistjoni li huma l-iktar għall-qalbhom u bħala President jiena nixtieq inġeddet il-fiduċja nixtieq niżgura li parlament Ewropew huwa l-ispazju fejn iċ-ċittadini jiddiskutu Dawn l-aħħar snin kena debattiti fuq il-futur tal-Ewropa mal-kapijiet ta' statu gvern ma' presidenti kien kollox kien diskors interessanti ħafna messa nbidlu d-direzzjoni ngħidu niftu id-dar il-Parlament diskutu l futur tal-Ewropa ma' ċittadini, ma' soċjetà ċivili, mal persuni li qed jagħtu għamla lill ċittadini l-Ewropa tagħna tal-lum. fil-parlament biċċa aħna niddefendu drittijiet tal-persuni, demokrazija, l-istat tad dritt u bħala president tal-parlament nixtieq inkun l-ambaxxatur għal dawn il-valuri għal dawn il-prinċipji. U biex inkunu kredibbli bħala istituzzjoni aħna dejjem għandna bżonn naħdmu kuljum biex niżguraw li aħna nirrispettaw il-prinċipji li mbagħad insaqsu lill oħrajn ċfej trasparenza, gwaljanza bejn il-ġeneri inklużjoni, drittijiet tal-ħaddiema, kif ukoll illi innaqsu l il footprint ekoloġika tagħna. U eżis kollegi, l-Unjoni Ewropea hija l-iktar kisba storika tal-kontinent tagħna żgurat il-paċi, biberija, ġid fuq kontinent illi fl-modi kien dominat minn gwerer u minn mibeda u bħala membri eletti tal-Parlament Ewropew għandna responsabilità maqsuma biex onoraw u niddefendu eh, din il-kisba storika l-wirt tagħna u jiena twilit f'pajjiż li kien maqsum mill eh, pritera tal-ħadid. Eh, jiena bejn il-Polonja u l-Ġermanja rajt bajnejja meta l-Ewropa tiġbor in-nies teleb il-frontieri fl-imħuħ kif ukoll Eh, fil-postu jiena qed nara li għandi responsabilità personali biex niddefendu biex niddefendi dan il-patrimonju Ewropew. U biex niddefendi eh, niddefendu l-Ewropa għandna bżonn nuru l kuraġġ biex inbidluha għall-aħjar u bħala istituzzjoni l-unika waħda eletta direttament il-Parlament Ewropew għandu dan ir-rwol tant importanti. Dan il-Parlament għal snin twal iddefenda u rrid iżid id-drittijiet tagħna bħala MEPs, id-drittijiet ta' rappreżentanza taċ ċittadini, ta' ċittadini illi ovvjament batuna hawnhekk dan il-Parlament u biex inkomplu eh, dan ix-xogħol jiena kandidata għall-unur illi nkun President ta' dan il-Parlament jiena nkun grata għall appoġġ tagħkom. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Sira Rego. Gracias. Grazzi ħafna. Uwa jina tant jina gbura gbrija hawnhekk il jina nirrappreżenta partit hawnhekk li dejjem ħadem għad-drittijiet u l-interessi tal ħaddima fl-Ewropa għana nirrappreżentaw din il-kandidatura bħala gruppi għax aħna rajna illi hawnhekk għandna bżonn naħsbu fuq il-futur ta' miljuni ta' persuni illi jiddependu mid-deċiżjonijiet li aħna nieħdu f'dan il-Parlament u għalhekk għalina huwa ta' bilfors illi għandna bżonn li l-President tal-Parlament għal dawn il-ħames snin tkun għażla għaqlija u għalhekk ma rridux naraw l-interessi tal-multinazzjonali l-Ewropa tal-ħitan le l-mustru tal-faxxiżmu għandna bżonn naħdmu biex naħdmu għal ħaddiema għad-drittijiet tal-bnedmin u għalhekk minn hawnhekk aħna niddefendu parlamenti li jirrispondi għal bżonnijiet tal-popli tagħna, ġifieri mhux sovranità tal-popli biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tmexxi l quddiem ma tkunx sfruttata u l-ħaddiema u r-risorsi tagħna ma jiġux sfruttati. Aħna konxi tal-fatt li l-politika ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea għandhom ovvjament eh, influwenza fuq eh, pajjiżi oħra bħal Greċja, l-Ispanja u oħrajn illi bataw ħafna u nafu li ma rridux ikollna din id-disugwaljanza, ma rridux ikollna għat u għalhekk għandna bżonn ta' politiki tal-futur li jkunu ta' tama, mhux biss ekonomiċi. il mudell ta' konsumu wkoll għandna bżonn nkunu responsabbli anke tal-emerġenza eh, klimatika u għalhekk għandna bżonn ma nagħmux bħal Trump, għandna bżonn li jkollna politiċi, għandna bżonn ta' politiki li jkunu ġodda u f'kull stat membru tagħna għandna bżonn kooperazzjoni u dawn għandhom bżonn ikunu suġġetti ewlenin ta' dan il-Parlament għall futur u nittamaw li intkom boċċaw il-proposta eh, tagħna li jkollna kumitat speċjali għall-emerġenza tal-klima hija bżonjuża minn issa imma eh, il-politika neoliberali eh, tal-istituzzjonijiet huma biss patrimonju tal-fasċiżmu, speċjalment mill-lemin estremi xenofobja xenofobija il-soċjetà dominata mill-ġil ma rridux li jkollna iktar diskors eh, ta' mibeda għandna bżonn jkollna diskors ta' għaqda u għalhekk nitkellmu fuq Karola Raket li hija eh, eroina u huwa eh, Salvini li jixtieq kriminalizza minħabba x-xogħol tagħha fil-Mediterran u għalhekk aħna għandna bżonn kopertura legali għal kull eh, persuna li tiġi persekutata għax issalva l ħajja Jiena niġi mill-offsinar eh, ta' pajjiż il-pajjiż li meta nitkellmu fuq id-difiża tan-nisa jiena naf jiena naf li l-feminiżmu huwa garanzija biex niġġieldu kontra l-faxxiżmu nafu li hekk nistgħu nipproponu soċjetà ġdida u għalhekk nitolbu lill-istituzzjonijiet eh, li jkun hemm kwoti għal nisa politiki ta' feminiżmu anke għal dik li hija kategorija politika u lek se neżiġu il feminiżmu jkun fuq l-aġenda tal-istituzzjonijiet u anke ta' dan il-Parlament, mhux bħala tabella biss imma bħala parti integrali biex fuqha nibnu soċjetà tagħna. Huwa importanti ħafna li nafu l-istorja wkoll tan-nisa u kif bnew is-soċjetà tagħna. Aħna wara kollox huma dawk illi eh, nerfaw responsabilità tas soċjetà tagħna u nafu hawnhekk bżonn inkunu nafu se nagħmlu għandna bżonn niddefendu drittijiet tal-popli tagħna dawk li jaħdmu li jagħmlu kull sforz fi ħajja ta' kuljum tagħhom u għandna bżonn naħsbu fuq Ewropa ta' ħbiberija ta' kontra il-faxxiżmu u anki fuq il-bandiera il tal-barbarja u tal-faxxiżmu u għandna bżonn inneħħu kull tip ta' tirannu li jista' kellna u għalhekk għandna bżonn anke meta naħsbu fuq in-nies politiċi ta' Spanja, anki fuq Mussolini u għanna bżonn naħsbu fuq il-presenti, naħsbu dejjem fuq il- eh, u anki fuq il-Open Arms u il-Sea-Watch biex ma jkunniex Ewropa fortizza imma Ewropa miftuħa biex hekk ikollna pjaneta ħajja pjaneta tal-feminizmu se jbiddel kollox dan huwa l-impenn tagħna f'dan il-Parlament biex ikollna Ewropa ta' slim, ta' solidarjetà li ma tmurx lura. Grazzi ħafna. Prego. Mela, issa il-kandidati għall presidenza jek jogħġobkom. Tkellmu naqra aktar bil-mod għax l-interpreti eh, tassew batow biex interpretaw dan id-diskors. Daqstan ta' ġilt. In questo Parlamento. F'dan il-Parlament kulħadd għandu d dritt illi jesprimi l-idejat tiegħu imma jekk tixtiequ tkunu rispettati hemm bżonn tirrispettaw lill-oħrajn. U issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli David Marija Sassoli. Grazzi ħafna, grazzi President. Kollegi, jiena wkoll kandidat għall presidenza tal-Parlament Ewropew u dan jien qed nagħmlu għax nemmen li l-Ewropa se tkun iktar b'saħħitha biss parlament illi jista' jkollu rwol ferm iktar importanti. Aħna qudiemna għandna sfidi deċiżivi illi fil-futur qrib se jkunu ta' sfida għalina jeddu anki l-idea stess tal-Unjoni Ewropea, sfidi li aħna nistgħu nilqgħu biss jekk nibqgħu maqudin, jekk inkunu nistgħu bir-rispett tad diversità tagħna neserċitaw kif nistgħu għall-aħjar il-funzjoni leġislattiva tagħna ta' bilanċ, ta' kontroll, ta' indirizz politiku. Jiena nixtieq inkun rappreżentant magħkom ta' differenzi tagħna u tal-ħila tagħna li niddeċidu biex nikkonfermaw kemm il-Parlament għandu rwol ċentrali kemm huwa awtonomu l-valuri ta' demokrazija li jirrappreżenta l-Parlament għandna bżonn ilkoll naħsbuha kif naħsbuha impenjati kollha biex nibnu tassow id-dar tad demokrazija Ewropea dan il-Parlament hemm bżonn ikun id-dar tad demokrazija Ewropea. L-elezzjonijiet kienu suċċess ta' parteċipazzjoni ħena mettu. Forsi laqas biss stennejna illi aħna laqas aħna li konna tant impenjati fl-elezzjonijiet għax marru għal eh, votanti, votanti ħafna votanti u ġodda u din l-Assemblea tirrappreżenta din il-novità ġifiri 62% ta' MEPs ġodda. E, dan huwa din perċentwali għolja ħafna ta' enerġija ġdida u l-votanti tagħna mandat ġdid jemnu fl-istituzzjoni tagħna fid-demokrazija fil-elezzjonijiet ħilsa ma nistgħux nizappuntawhom dan il-Parlament din il leġiżlazzjoni għandhom bżonn jinterpretaw u jiggwidaw din il-bidla possibbli u meħtieġ biex l-Ewropa tkun iktar b'saħħitha u moderna. Għandna bżonn nerġgħu nistabbilixxu l-fiduċja, il-fiduċja reċiproka bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet. U għalhekk hemm bżonn illi nuru l-ambizzjoni tagħna il-kuraġġ tagħna biex nilqgħu l-isfidi l-kbar tal-bidla. Il-bidla fil-klima, tal-ġustizzja soċjali, tal-gvern, ta' politiki migratorji, ta' tkabbir, tax xogħol, tal-kundizzjonijiet ta' eh, opportunità eh, ugwali, opportunitajiet għal kulħadd. Jekk tixtiequ ittuni l fiduċja tagħkom bħala President se niġġieldu flimkien għal parlament modern, iktar trasparent, eh, sostenibbli eh, mill-lat tal-ekoloġija anki lejn iċ-ċittadini jiena se nagħmel dak li nistgħu nista' biex il-Parlament jiġi rrispettat mill-istati kif ukoll mill-istituzzjonijiet. Eżis kollegi, intkom qegħdin hawnhekk għax tirrappreżentaw il- it-tama ma anki forsi rabja taċ ċittadini tagħna ma kif ukoll l-emozzjonijiet is-sentimenti tal-popli Ewropej u jiena nkun dejjem għad dispożizzjoni tagħkom dejjem se nismakom u se naħdem f'kollaborazzjoni magħkom b'attenzjoni kbira għax dan ifisser illi wieħed jifhem u jisma' r rieda tan-nisa tal-irġiel u taż-żgħażagħ tagħna illi għandhom opportunitajiet kbar f'din l-Ewropa jistgħu jivvaġġjaw, jistgħu eh, eh, jinħabbu u jħobbu mingħajr restrizzjonijiet. Għandna bżonn pluraliżmu dirett dejjem fir-rispett sħiħ ta' kulħadd tagħkom u ovvjament tal-prerogattivi tal-Parlament għax hawnhekk f'dan il-Parlament forsi laqas biss eh, nagħtu każ illi qed inħarsu l-indipendenza tagħna. kollox huwa possibbli jekk ikun hemm il-bnedmin imma bżonn l-istituzzjonijiet naħseb dak li qal Jean Monnet huwa attwali anki għal żminijiet tal-lum. Grazzi ħafna. la parola l-Onorevole Jan Issa nadu għal Jan Zahardil. Grazie ħafna sur Tajani, l-odwa tajba senjuri u l-MEPs, kollegi tijaj. Għal min forsi ma jafnix, jena ili għawnek fil-parlament mill-2004 u għaddejt eh, rajt ħames presidenti tal-Parlament Ewropew diġa u allura għandi ċertu esperjenza ċertu għarfien sabiex nifhem x'jista' jagħmel il-Parlament u x'għandu jagħmel x'jista' jiġi mtejjeb jew mibdul. U nifhem x'inhu x'għandu u x'm'għandux jagħmel il-President tal-Parlament. Jiena nemmen li din l-esperjenza u dan l-għarfien jgħinni nifhem x'għamel il-President eh, tajjeb tal-Parlament. Jiena naħseb illi il-President irid ikun neutrali mhux partiġjan, imparzjali. U jew i għandu jindirizza l-gruppi kollha tal-Parlament b'mod ugwali, b'mod ġust u b'rispett. U ukoll il-persuna għandha tiftakar illi il-President mhux qed tirrepreżenta lilha nifisha biss imma l parlament kollu kemm hu. U nerġa' nifasizza kollu kemm hu l parlament kollu. Jiena kelli ċertu vantaġġ għal stajt nibda l-kampanja ftit kmieni u allura ppreparajt dan il-foljet. Dan il-foljet eh, diġà intbat lilkom b'email jiġifieri nittama li għal inqas uħud minnkom kellkom l-opportunità li taqrawh. Jiena Hawnhekk qed nitkellem fuq kif nistgħu nġibu l-fiduċja, kif jista' jkollna l parlament miftuħ u ġust, kif ħanwieġbu tħassib ta' ċittadini biex ikollna parlament iktar effiċjenti u anki noħolqu eh, b'mod strateġiku ta' kif nimxu l quddiem fil-ġejjini. L-ewwel nett jiena qed nitkellem fuq il-prinċipju ta' l-insibu l bilanċ għal darb'oħra. Jiena nemmen li rridu nsibu l-bilanċ bejn il-livell Ewropew u l-livell nazzjonali biex bekk inkunu nistgħu naħdmu flimkien u nixtiequ nsibu bilanċ ġdid ukoll fost l-istituzzjonijiet tagħna il-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea illi eh, nwaqfu dan it-tirwim bejn l-istituzzjonijiet u jkollna kooperazzjoni ta aħjar. Meta nitkellem fuq bilanċ tajjeb li insemmi aspett ieħor. Mill-2004, jiġifieri f'dawn l-aħħar 15-il sena, kien hemm 13-il eh, pajjiż ġdid li ingħaqdu mal-Unjoni Ewropea, ħdax minnhom mill-reġjun tal-Lvant ċentrali tal-Ewropa. U safenna fjena jiena l-unika persuna minn dik il-parti tal-Ewropa illi qed napplika għal kariga tant importanti fl-Unjoni Ewropea. Allura tajjeb naħseb illi jkollna dan il-bilanċ. Terz tal-Istati Membri mhumiex parti miż-żona Ewro u naħseb jiena l-unika kandidat illi qed napplika għal din il-kariga importanti li ġej minn pajjiż li mhux miż-żona Ewro. U jiena allura nemmen illi għandna bżonn dan il-bilanċ Imbagħad ukoll hemm ħafna stati membri kbar, imma anki stati membri żgħar u ta' daqs medju wkoll. U naf jiena apparti mill-Belġju jiena l-unika rappreżentant illi eh, eh, ġej minn pajjiż żgħir jew medju li qed japplika din il-kariga tant importanti fl-Unjoni Ewropea. U allura dan naħseb huwa bilanċ importanti wkoll. Għalhekk, sinjuri, jiena nitlobkom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 istqarriet mill-erba nomini għall president smajna l-proposti tagħhom u nkunu nistgħu nivvotawlhom. Qabel ma naddu għal votazzjoni nifissa jiena nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi setaw jgħinuna biex nagħmlu x-xogħol tagħna. Nixtieq nirringrazzja lil lashers il-personal parlamentari u anki lill-interpreti għaliex mingħajrhom ma nkunux nistgħu nagħmlu x-xogħol tagħna bħala membri tal-Parlament Ewropew. Mingħajr l-assistenza ta' dawn in-nies kollha, grazzi. Ringrazzja poi in modo particolare il segretario generale Klaus Vele e suo Ringrazio wkoll il Klaus Vele ehm, illum jala għal sninu u għalhekk nawguralu u nirringrazzjah tax-xogħol tiegħu. Issa din il-parentesi żgħira nistgħu ngħaddu għall-għażla indipendenti tagħna. Il-Parlament ħaj jiddeċiedi fuq il-President b'mod indipendenti mingħajr xi talba minn barra, jiġifieri huwa fidejn il-membri parlamentari sabiex jgħażlu l-President tagħhom. Jiena ġejt mażul b'mod eh, ħieles fil-Parlament u allura nittama il-President li jmiss ukoll jiġi elett b'mod ħieles minnkom kollha. Issa l-istruzzjonijiet għall-elezzjoni tal-President ġew imqasma lilkom b'email, il-membri kollha għandhom dawn l-istruzzjonijiet imma hemm kopja tagħhom ukoll fid-daħla tal-emiċiklu l-informazzjoni tagħkom. Paragrafu 16 waħda ir regoli tgħid li biex sabiex wieħed ikun elett il-membru tal-Parlament il-persuna trid ikollu l-maġġoranza assoluta tal-voti kollha li iddaħlu. U biex jiġi elett fl-ewwel tliet votazzjonijiet irrid ikun hemm maġġoranza assoluta tal-voti. il-karti vojta mhumiex se jiġu ehm, meqjusa bħala parti mill-voti li ddaħlu għalhekk issa ħanqasmu l karti u l-envelopes lilkom nitlobkom sabiex tistennew li l-votazzjoni tkun miftuħa għaliex hemmhekk imbagħad ħankun qed nispjega eżattament kif se ssir. Mela ħanaraw illi kwaħt postu kwesturi kunu postom. Wendo. Luxiri għedin jqasmu il-karti tal-vot u l-envelopes u biex tivvotaw tidu timmarkaw b'salib ħdejn il-kaxxa li qiegħda viċin ehm, rib l-isem ta' persuna tixtiequ tivvutaw. Tistgħu tażlu biss kandidat wieħed minn dawn l-erba' jekk intom tixtiequ illi forsi tivvutaw mill-ġdid jekk għamiltu xi żball itolbu illi tingħataw karta tal-vot ġdida u mbagħad il-karta tal-vot fejn għamiltu żball inqattawha u narmuha. Jekk ħadd immarkaw b'xi ħaġa oħra u mhux salib dan ħa jkun ikkunsidrat vot null itwu l karti tal-vot ferba qabel ma ddaħluha fl-envelop. Hemm ukoll urni fejn tistgħu l-kaxxa tal eh, fejn tistgħu titfgħu il-vot anke fid-daħla. U daħlu wkoll il-karti tal-vot fl-urna li tikkorrespondi mal- kunjomkom ma l-ewwel itra ta' kunjomkom. L-ewwel urna minn A sabe, it tini minn ċesade, il raba waħda minn Akasakka, il-ħames waħda minn MSL, L, ohra oħra ta' waraja minn LSR, l-oħra minn SSAT u l-oħra minn U sa Z. ma tistgħux tivvutaw sakemm jiena ma niddikjarax li l-votazzjoni hija miftuħa. Mhux ħanoqgħod ngħidilkom iżda ħa niddikjara miftuħa l-votazzjoni u mbagħad niddikjara li votazzjoni hija konkluża. Nistidinkom ukoll biex tiffirmaw il-lista tal-preżenzi qabel ma tiddepożitaw il-karti tal-vot fl-urna jiena nixtieq infakkarkom li għandkom tpoġġu l-karti tal-vot fl-urna illi fil-kaxxa fejn hemm l-ewwel ittra ta' kuljum immarkat. il kwisturi ħajvotaw fit-tmiem il-votazzjoni. Nitlob issa lill-kwisturi wkoll biex imorru qrib eh, il-kaxxa tal-vot li tikkorrispondi mal-ewwel sur ta' kuljum. Issa niddikjara l-votazzjoni miftuħa.